Il-Presidente. Il-President. La seduta riprende ora ed io... Inkomplu bis-seduta u jien għandi il pjaċir għandi il ferħ nħabbar, l-aħbar li għadni kif irċivejt minn xi ġurnalisti li fihom il-Ministeru tal-Affarijiet Baranin tal-Iran jingħad li eh, issospenda l-eżekuzzjoni ta' sinjura li konna din nitkellmu dwara xi sija ilu b'mod eh, unitarju b'maġġoranza assoluta minn din il-Kamra. Dan huwa ta' ferħalina, eh, però tkompli l-battalja illa għaliex għanna hemm insistenza għal reviżjoni ta' dan il-każ, ta' dan il-proċess u allura il-Parlament għandu dover ir-responsabilità il li jkompli eh, fit-triq dwar id drittijiet tal-bniedem. Issa, nkomplu bil-ħidma tagħna il-proċess verbali tal-bieraħ it-testi ta' provati ġew imqasma jekk m'hemmx osservazzjonijiet ċisiru allura l-proċess verbal huwa approvat. Il-minuti ġifieri. Issa ngħaddu għal mistoqsijiet orali minħad l-onorevoli Karins għandu il-kelma, jekk joġbok, onorevoli. President, Ministru, inti rċifejt il-mistoqsija u l-lum jien nindirizza din il-mistoqsija b'mod iktar ta' sustanza. Helikopter ta' 200 metru jistaw iġibu jistaw iġorru eh, mijiet ta' soldati erba minn daw it-tipi ta' inġenji imbijaw minn Franza mingħajr l-ebda approvazzjoni tal-kumplament tal-membri kien hemm fuq il-Ġorġa u l-Ġorġa miex kontenta bil-mod kif Franza għadġixiet. Eh, u hemm problema wkoll fuq eh, dwar il-konfini u allura mistoqsijati hija din. X'inhi l-Unjoni Ewropea li x'għandna bżonna? fil-rebbija kellna l-kriżi finanzjarja, il-Greċja kienet milquta ħafna, l-Unjoni Ewropea kienet eh, edha tejn il-Greċja jew tfixkila kien hemm ftehim biex ngħinuhom u jekk il-problemi ikunu iktar imwera fil-Greċja u il-problema tinfirex iktar mal-Unjoni Ewropea, eh, l-Unjoni allura aġixxiet u anka f'dan ir-rigward taħna għandna nuru solidarjetà ħafna stati tal-Unjoni Membri huma konċenati u mħazba dwar l-anijiet li għalihom il-Federazzjoni Russa għandha tuża dawn l-aircraft carriers li għandha U ovvjament dan għandu jista' jew jista' jkollu impatt fuq is-sigurtà ta' stati membri oħra. M'għandniex imbijaw armi lil pajjiżi terzi jekk ma jkunx hemm garanzija u m'hemmx diskussjoni fil-Kunsill u jekk aħna maħniex żguri li s-sigurtà tkun imtejba u mhux tonqos. Grazzi is-Sur Karins u issa l-kelma is segretarju tal-Istat li qed jirrappreżenta l president f'uffiċċju is-Sur Oliver Chastel. Is-Sur President. Onorevoli membri, ikolli ngħid li jiena kuntent ħafna li għandi din l-opportunità l għara nofsinhar li qegħdin nistudjaw il-kontroll tal-armi u l-esportazzjoni tagħhom Jidispeċini l sinjur Ashton ma tistax eh, tkun ma tistax tkun prezenti jaw u floka jinħan niprofa inwieġa pal xi mistoqsijiet li aħna rċevejna dwar is-suġġett għal tafu li għal ħafna snin l-Unjoni Ewropea kienet qed tikollha rwol importanti f'dak għandu xasam għal l-esportazzjoni tal-armi anka eh, eh, fiħdan l-Unjoni koll il-barra minna Rridu nkunu noqdu attenti biex nevitaw li aħna itnatu provizjon ta' armi lil pajjiżi terzi fejn ma nkunux nafu eżatt qiegħed jiġri f'dan ir-rigward. Hemm numru ta' kriterji għall-esportazzjoni ta' l-armi U fl-2008 saret bat il-pozizjoni komuni li ħatet post eh, il-regolament li kienem u issa l-Unjoni Ewropea għanda l-aħjar eh, reġim internazzjonali għal kontroll tal-armi fid-dinja. U eh, għanna allura miżuri legali li huma vinkolanti biex jgarantixxu l-istati membri meta fil-fatt jesportaw l-armi dan jagħmluh b'mod respons responsabbli u trasparenti. Din l-stand għandha lan li jkollna pożizzjoni komuni meta niġu għal kontrolli tal-esportazzjoni tal-armi permezz ta' konsultazzjoni riġettata dawn ta' din l-esportazzjoni u jkun mistenni allura li jkun hemm awtorizzazzjoni għal din l-esportazzjoni. Allura stat membru jkun irid l-ewwel ħaġa jikonsulta eh, jikkonsulta ma' stat membru konċernat biex imbagħad ikun hemm l-approvazzjoni għall esportazzjoni ta' armi. Irrid ikun hemm ġustifikazzjoni għad-deċiżjoni biex biex ma jkunx hemm eh, din dan il-permess ta' esportazzjoni Allura hawnhekk qed nitolbu li jkun hemm konsultazzjoni sistematika u jkunu f'każijiet biss meta jkollok tranzazzjoni identika li tkun saret illi biex ma jkunx hemm permess għal din l-esportazzjoni. Din il-diskussjoni ta' dwar esportazzjoni ta' armi sikwiet issir. U meta tkun kwistjoni ta' reġjun li jkun pjuttost sensittiv dan ir-rigward, allura jkun hemm iktar konsultazzjoni wiesa' speċjalment meta jkun hemm xi dubji. Allura il-konsultazzjoni huwa pilastru importanti għal politika tal-Unjoni Ewropea meta niġu għal esportazzjoni tal-armi fl-2009 l istati membri ġew mitluba biex jagħtu l-opinjoni tagħhom u di waslet għal għal 14 il-destinazzjoni ta' pajjiżi terzi li ġew informati mill-Unjoni Ewropea li deċiżjonijiet qed jiġu l-autorizzazzjoni ġew aċċettati jew le għal waħda minn dawn id-destinazzjonijiet u dan huwa l-mod kif għandna naħdmu meta niġu għal ksib ta' informazzjoni dwar kontroll ta' esportazzjoni ta' armi jew attività fost l-Istati membri Allura issa tistgħu taraw il-mod kif aħna nawtorizzaw l-esportazzjoni tal-armi u jiena nkun kuntent illi iktar tard nitkellem dwar xi mistoqsijiet li intom tistgħu tatuna fid-dibattitu tal-lum. Grazzi, onorevoli, u issa l-żewġ minuti l-onorevoli Brock li jidir li jatjat il-President li mux jataw, allura e, l-Onorevoli Gualtieri għal zewċ minuti u nofs, erba minuti. Grazzi, President, fu il-bazi industrijali ta' teknoloġija ta' difiża tal-Unjoni Ewropea hija essenzjali biex aħna jkollna difiża komuni. Però għandna bżonn regolamenti komuni u approċċ koordinat u fl-istess ħin biex dan ikun koerenti dal iżvilupp nidħlu għal ċerti responsabiltajiet internazzjonali. Importanti li aħna nieħdu ħsieb il-difiża u f'Diċembru tal-2008 sar saret il, il sar il-mekanizmu allura għanna iħtieġa ħtieġa opportuna biex aħna nsaħħu il-kooperazzjoni konverġenti f'dan il-każ. U allura nixtiequ li jkun hemm iktar progress biex għal sistema ta' difiża komuni biex bekk il mekkaniżmi li għadhom jorbtu jkunu jistgħu jaħdmu iktar. U dan huwa skont l-artiklu 7 li m'għandux jibqa' biss teoretiku imma biex dan it-tamir daw l-armi li jċaqalqu minn posta liħor ikunu eh, isiru taħt ċertu eh, reġim skont kif u miftijem. Allura tajjeb li aħna nkunu eżatti f'dak li qegħdin ngħidu Al kontrarju ta' dak li jinnat, id-dinis il-kwissjoni din niżiskutu fuqa issa ma tmurx kontra dan il-ftajim. Grazie onorevole Gualtieri anche per eh, Grazie. Grazzi, onorevoli Gualtieri, anka tal-li kont eh, tkellimt eh, osservajt il-ħin. Mhix kwistjoni li aħna ma u eh, mhux kwistjoni li nixtiequ li l-onorevoli Brock ma jinstemax u allura nixtiequ natuħ il-kelma. jiddispeċina ħafna President li kelli ħafna x'namel ma' grupp ta' viżitaturi imma m'għandix dubju li din is-sala tista' tgħix mingħajr il-kelma mingħajr l-opinjoni tiegħi imma laqija taw nista' ngħid li aħna din nitkellmu dwar kompetenzi Ewropej. Aħna fil-fatt rajna il-konferenza governattiva ma kienx hemm suċċess biex aħna jkollna e, e, armi f'dak għandu ġesa ma' esportazzjoni hemm kondotta u regolamenti u dan huwa skont l-2008. U allura jina naħseb li aħna obbligati li aħna nħarsu lejn din il-kwistjoni aħna żguli se nagħmlu fil-Parlament. It-tieni jidher li huwa ċara lija li fih dan il-qafas ta' dan it-tip huwa possibbli għalina li kolna daqsek ftit kuntatti fost l-Stati membri. Allura ċerti Stati membri jħossu li l-esportazzjoni ta' armi għal pajizi terzi fil-fat se jwaslu għal sigurta għar ma nafx jekk dan hux veru jew le, e, għalli u għakasta ta' indifferenza dak li għandna bżonn li niddiskutu li naslu għal soluzzjonijiet e, Ewropej b'saħħithom. It-tielet punt wara dak kollu li qed jiena nemmen li kooperazzjoni b'saħħitha fl-Ewropa meta qed nitkellmu pereżempju fuq e, l-Aġenzija tad-Difiża, għanna npoġġu iktar enfasi għax rritu nħaslu l-industrija u koll, għet nitkelmu fuq il-procurement u l-produzzjoni u dan jieħtieġ iktar kooperazzjoni mill-qrib. U l-industrija unek huma importanti għax inkien tisatix tixri ħaġa pajzi terzi, dan ifisser li bħala sigurtà inti ħadd iddependi fuq dan il-pajjiż li qed tixtri l-armi minn għandhom. Allura rridu nħarsu lejn l-anijiet ukoll ekonomiċi għax inkella ma ninsewhom daw. Issa, President, jien inħoss li għanna nkunu f'pożizzjoni biex insaħħu l-politika hawnhekk mingħajr ma jkollna stati membri li jkunu konċernati u jina nifhem il-problema li hemm fil-pajjiżi Baltiċi. Grazzi ħafna is-Sur Brok. ħatmu indispensabbli, ovvjament, però l-kontribuzzjoni tiegħek fuq suġġetti bħal dawn hija waħda prezzjuża. U issa il-mikrofonu għall-Onorevoli Van Balen. Grazzi, Sur President Nixtieq inkun ċar illi fil-fatt inti kapaċi t-defendi l innifsek, pajjiżi oħra kapaċi t-defendi l għom infushom, għallu l-esportazzjoni tal-armi mhumiex ħaġa li m'għandniex niddiskutu imma manniex nesportaw lej reġjuni fejn hemm it-tensjoni jew fejn hemm il-gwerra għandna limit nil-limitaw ruħna u jekk inti ma jkollokx reġim li huwa verament vinkulanti tal-esportazzjoni ta' armi dan fissa li 27 membru tal-Istat membru tal-Unjoni Ewropea ma jkollhomx eh, level playing field u allura jiġildu bejniethom għall-ordnijiet. U allura konsultazzjoni mhijiex ħaġa vera, allura jiena naħseb illi l-aħjar mod kif insibu soluzzjoni għal il-kwistjoni huwa li jkollna eh, reġim vinkulanti komuni u jina nappoġġja dak li għal il-kollega tiegħi Sur Brock f'dan ir-rigward. Nirringrazzjak ħafna. Grazzi eh, onorevoli Van Balen u issa l-onorevoli Tarant għal minuta u nofs. Grazzi President. Din hija kwistjoni importanti ħafna u nirringrazzja l-kollegi tal-li jifmu it-tħassib eh, li ġej minnaħa ta' reġun tiegħi, speċjalment fil-kwistjoni ma' Franza il-kodiċ ta' kondotta tal-Unjoni Ewropea eh, li li huwa vinkolanti mill-2008 huwa pass il qoddim tajjeb. Imma mhux biżejjed kif diġà intqal mill-kollega liberali tiegħi għandna nkomplu naħdmu għal kummerġ globali ta' armi għax aħna fil-fatt responsabbli minn terz mill-volum tal-kummerġ tal-armi. Jekk il-propożizzjoni għal russja hija imsieħba eh, kummerċjali tagħna, allura l-mistoqsija li hija hija waħda loġika għaliex il-ħabib tagħna għandu bżonn il-sistema ta' armi biex itejjeb il-situazzjoni biex jipparteċipa fi sforz ta' tip ta' governanza tajba fil-Afganistan. Le, Moska manda lebda intenzjoni bħal din biex niproteġi biex niproteġu il-minoranzi fil-Kurgistan? Le, lanqas din se tibdel biex u tejjeb is-sitwazzjoni tar-reġjun tal-Baħar l-Iswed le, anzi tibdlu għallar. u ħannu saw daw l-armi biex intejbu s taf dawn il-reġuni fejn hemm il-Litwanja, per eżempju, le, anzi jisiru għar. Kooperazzjoni ma l-imsieb strateġiku tagħna hija ħaġa tajba, immemnuni, hemm ħafna kampijiet oħra li fihom għandna nikkoperaw mar-Russja milli nużaw l-armi li jkunu ħajtek. tech Ejja naħarsu lej per eżempju l-karozzi fejn l-industrija russa ed għadeda titħabat fuqa. Per eżempju dawk li jġildu eh, in-nar, il-firefighters, fejn għandhom bżon lajnuna tagħna, speċjalment fis-sitwazzjoni bħalissa fejn għandhom daw in-nirin fil-boskijiet u l-foresti allura hemm bżonn li l-esportazzjoni tiġi kanċellata. Grazzi ħafna lil dawk li tkellmu tal iżammew mal-ħin skedat. U issa l-kelma lill onorevoli Van Orden għal żewġ minuti. Grazzi ħafna li il-grupp tiegħi jagħti ħafna importanza fuq id-dritt sovran tagħna li aħna nagħtu liċenzi ta' esportazzjoni skont mal-pożizzjoni komuni tal-Unjoni Ewropea. Ovvjament din mhix kwistjoni kif għandha tiddeċidu l-Unjoni Ewropea u m'għandix tkun. Il-pożizzjoni komuni ovvjament tinkoraġixxi li ir-responsabilità fost affarijiet oħra li l-Istati Uniti il-kwistjonijiet ta' stabilità u sigurtà imma ħna għandna nkunu konxi ta' natura sensittiva kemm fin-naħa Baltika kif ukoll in-naħa tal-Baħar tal l-Iswed, min-naħa ta' dan tal-aħħar iridu noqogħdu attenti. U għandek dawn is-sitt stati li għandhom il-konfini mal-bahar l-iswed huma imsieħba ta' NATO u li qegħdin ukoll jaħsbu biex jidħlu fl-Unjoni Ewropea. Allura rridu noqogħdu attenti Pero hemm mekkanizmi stabiliti sew f'dak li għandu x'jaqsam l-esportazzjoni ta' armi, u dan jiltaqa għanna aġenzija li tiltaqa Brussel kull erba ġimat. Kull erba U għallura għanna nipermettu l-dil-agenzija il-kowar miġviri illi taħdem kif għanda taħdem. Grazzi. Grazzi, issa l-kelma l-Onorevoli Losing għal minuta u nofs. Grazzi ħafna. Fl-sena 2000 l-Unjoni Ewropea permezz tal-Istrateġija tal-Lisbona nidiet mira li tiżgura li sal-2010 aħna nsiru dan reġun ikun l-iktar kompetittiv fid-dinja dan lan ma ntlaħaqx iżda specialment ma konniex ta' suċċess fl-esportazzjoni tal-armi. Bejn l-2005 u l-2009 l-Istati Uniti saret l-ikbar esportatur tal-armi fid-dinja u għalhekk naħseb li il-kollega nistgħu marru kontrih, ma naqblux miegħu. Meta jkollna dokument li xorta waħda ma jkunx vinkolanti legalment, naħseb li xorta kellha tkun politika restrittiva fuq l-armi u dan mhux qed iseħħ. U għalhekk jiena naħseb li l-kodiċi ta' mġiba li ġie adottat fl-2008 u dan inbidel f'pożizzjoni komuni għatandu għandu nuqqasijiet li huma l-nuqqasijiet huma sanzjonijiet per eżempju l-Ġermanja taħt il kodiġi ta' kondotta qabel 2008 għarfet dan il kodiġi ta' kondotta bħala vinkolanti legalment iżda l-Ġermanja hija t-tielet esportatur fid-dinja u qiegħda tiżviluppa lejn l-Afganistan, l-Arabja Sawdija u f'postijiet fejn il-konflitti l-esportazzjoni tal- L-armi mill-rapporti fil-Kunsill mhumiex la uniformi laqqas trasparenti u għalhekk għandna bżonn armonizzazzjoni urġenti sabiex bekk l-esportazzjoni tal-armi kollha tkun tista' tiġi segwita, tkun tista' tiġi traċċata u tista' tiġi evalwata b'mod kritiku. Sfortunatament l-isforzi f'din id-direzzjoni lejn regoli uniformi mhux qegħdin jidru u mhux qegħdin jiġu magħrufa u għalhekk ma naħsibx li bħalissa dawn l-esportazzjonijiet jistaw jiġu ġustifikati mill-punt di vista morali. Xe għaffattu? ħagġa ehm, ċara li l-Unjoni Ewropea għada mil il-bot mill-li konna pozizjoni uniformi fuq l-esportazzjoni tal-armi. Sur Signora Losing, taħt il-prosedura eh, tal-karta blu, il-kollega jishtiq jagħmellek domanda, inti tixtieq tirrispondi, tista' tilqaħħa din domanda jekk jogħġbok l-Onorevoli Van Orden. Because uh, Mrs. Lersing f'nassa li ħafna drabi nisimgħu f'dan il-Parlament u ħafna postijiet fl-Unjoni Ewropea. Tirreferi għal l-esportazzjoni tal-armi tal-Unjoni Ewropea, da mhux vera. La esportazzjoni la industrija tad-difiża u laqqas forzi armati. Dawn huma kollha kompetenza tal-Istati membri u għalhekk ma nix nużaw terminoloġija li tajt l-Unjoni Ewropea tal-esportazzjoni tal-armi għax ma teżistix. Grazzi. Bene, onorevole Lusing, a lei la parola. Signora Lusing, memx mikrofonu? Mikrof. Mikrofono. Jena et li l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea tajt kellima Tajjeb wis, nkomplu d-dibattitu u naddu l-kelma issa l-Onorevoli Campbell għal-minuta. Sur President, l-interess tal-Unjoni Ewropea fl istrapportazzjoni tal-armi qed imur lilin biex ikun hemm militarizzazzjoni tal-Unjoni Ewropea wara żona wara l-era tal-aġenda tat-Trattat tal Lisbona Tony Blair qal li rritu kunem karattru militari tal-Unjoni Ewropea u parti minn dan huwa minn fejn ġejjin l-esportazzjoni tal-armi u lil min ħadbih l-armi l-Unjoni Ewropea. U għalhekk l-arma tal-Unjoni Ewropea mhux se tkun operabbli b'tamir tal-Istati Unita. Stati Uniti. L-aircraft carrier ta' Renju Unit ma' Franza hija teknoloġija li ħatibda tiżviluppa mill-lum għall-għada. Anki l-importazzjoni Amerikana kienet qed ixxekkel l-esportazzjoni tar-Renju Unit u għalhekk dan għawassal għal ħafna għad. Kien hemm telf ta' 7 biljun sterlina l-ekonomija tal-Renju Unit u dik hija l-istess ta' kemm hemm kontributi kull sena u għalhekk għandna noqogħdu attenti minn eh, azzjonijiet bħal dawn. Ola per due minuti onorevole. Grazzi, Sur Campbell, issa naddu l-kelma l-Sur Bronze. Grazzi President, hemm dilemma f'dak li għandu jaqsam il-manifatturar tal-armi u dak il-pajjiżi kollha li manifatturawhom. Il-spejjeż fissi huma għolin ħafna u għalhekk mhux ekonomika għal bostek mhux il-pajjiżi kollha li jagħmlu manifatturar tal-armi għall-użu tagħhom biss u għalhekk tkun ta' tentazzjoni għal dawn il-pajjiżi biex ikollhom politika ta' esportazzjoni tal-armi għal pajjiżi oħrajn għar dawk li taħseb li tista' tesporta jew għall interessi tagħha din tagħmel massimizzazzjoni tal-armi tal-interessi tal-pajjiżi li produċu l-armi u tkun xaħġa ħaġa immorali. Il-kriteri li jinsabu fil-mistaqsija orali għal-deċiżjoni tal-esportazzjoni tal-armi huma varjati u differenti u hemm kriteri differenti li jistgħu japplikaw għal armi differenti pajizi bħal iran li għandhom rekord ħażin ħafna fuq l-użu tal-armi u pajizi oħrajn m'għandhom jitħallgħu barra u hemm pajjiżi oħrajn pal per eżempju nofs il pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li għandhom jitħallgħu barra u m'għandhomx jiġu permessi li jkollhom esportazzjoni tal-armi. Pajjiżi li jistgħu jidħlu f'gwerer ħorox u jmorru kontra drittijiet ta' ċittadini jistgħu jingħataw mekkaniżmi ta' zamma u armi żaru mhux armi tal-distruzzjoni tal-massa. L-Istati Uniti huwa l-iktar pajjiż aħrax li daħal f'ħafna gwerer u għalhekk m'għandux ukoll teknoloġija ta' armi ta' distruzzjoni tal-massa. L-Iran nikkundannawa kemm nikkundannawa għal rekords ta' drittijiet tal-bniedem u jiena nagħmel hekk m'għamlitx attakki fuq il-ġirien tagħha. Mhix l-aggressur tal-gwerra tal-Iraq u l-Iran. U xorta waħda tista' tkun attak possibli mill-Istati Uniti jew mill-Izrael. U għalhekk forsi jistgħu ma nixtiequx li kollha l-armi tal-attak li tista' tagħmel iżda mhux se tattakka iżda forsi jista' jkollha eh, eh, aċċess għal skut nukleari biex ma jkollix attakki fuqha. Grazzi. Ora l-Onorevoli Tannok. L-Onorevoli Tannik Tannik jista' jagħmel domanda lill-Onorevoli Bronz. Se l-Onorevoli è disponibile. Jekk l-Onorevoli huwa disponibbli li jirċivi domanda bħal din, nistaw intuħ il-kalma. Mr. President, I don't normally... President, jena soltu ma n-intervenix, specialment f-dibattitu bħal dan ma MEP, Iżda li nakkużaw li l-istati membri li jgħati sakru l-nis għal-vizjoni politika taħħa, jien nista' nkun kritiku tal-Unjoni Ewropea, iżda ma naf li l-Istati membru li ġija l-nis biex jgħidu affarijiet minħabba l-punti vista tagħhom. Kikwal fejjina permess li nidħol f'kamra bħal din absolute nonsense. Well, can he, can he... Li għattajt ma s sejn. Semmu għam dawn il-pajiza jidunna minn huma jek jożobkom. Il-kellima kellim titkellem minn għajra mikrofonu. Vole Bronz, vole replikare, onorevole Bronz, vole... Onorevole Bronz, tixtieq titkellem? Minn għajr daw il-teatrini? Prego. Jek joġbok. L-Ungerija taħt ir-reġim ta' qabel eh, akset ħafna ċittadini ħabba l-oppożizzjoni politika tagħhom. Iżda hija opinjoni eh, akademika ħażina. Iżda tkun kemm tkun ħażina mhix ġustifikata li pajjiż isakkar in-nies minħabba l-opinjoni politika tagħhom. Grazzi. Diamo ora la parola agli altri. Naddu sal-kelma lil-kellima l-oħra. U nibdow bl-onorevoli Michel Galler għal minuta u nofs. Grazzi. Jiena ma nishtiqx nwieġeb li l-kellim ta' qabli, iżda għal xi ħaġa korretta li għal ħafna pajjiżi l-industrija tal-armi żgħar tiswa ħafna minħabba l-produzzjoni eh, u ma tagħmilx sens ekonomikament Jien nixtieq ngħid li l-Unjoni Ewropea permezz tal-Aġenzija tad-Difiża l-programmi tax-xiri komuni qed tipproduċi l-armi żgħar b'mod aktar irħis u għalhekk imur kontra l-istqarrija tiegħu għaliex politikament tagħmel sens li aħna nistgħu nesprimu li aħna għandna jkollna l-aktar kriteri moderni għall-esportazzjoni tal-armi. U jena naħseb li nistaw nkunu gburin għal rekord li għanna. Inti għat li mu l-kazijiet fejn hemm konsultazzjoni u din hija ovvjament qed isseħħ biss jekk ikun hemm applikazzjonijiet identiċi li ma jiġux aċċettati u stat ieħor jixtieq japprova l-esportazzjoni. Id-dibattitu li kien hemm fil-grupp ta' ħidma tal-Kunsill seħħ jew le? U għalhekk nixtieq nkun naf il-livell politiku fil-Kunsill tal-Ministri jekk seħħ, di tkun kwistjoni li jiena interessat ħafna fiha. U għalhekk skadil il-ħin u sa nishtiq njaf. Onorevole, ora diamo la parola per due minuti all'onorevole. L'onorevole Paleckis għal żewġ minuti. Grazie Presidente. Grazie President. Audio Spartiu patek. Kollegi onorevoli, President, ħafna kollegi li kienu kelmu qabli diġa saħqu li fil-intervent tal-PPE u tal-Konsil hemm ħafna dilemmi għaliex il-problema mhix ċara. Għanna bżonn aktar ċarezza u tkun aħjar kieku kien hemm din it-trasparenza għal din il-mistoqsija orali tal-Parlament ħafna pajjiżi tal-Levant u taċ-ċentru tal-Ewropa l-armi huma problema aktar sensibbli, aktar sensittiva, aktar ta' teddida sigurtà tagħhom iktar milli pajjiżi tal-punent tal-Ewropa. L-esperti jarfu li l-pajjiżi li ġew msemmin illum, pal pereżempju Franza, ma marriċ kontra il-limiti fissati mill-kodiċi ta' kondotta ta' mġiba. Madana kollu, Dan xi fisser? Dan ifisser li għandna bżonn li ma marrux lilin mill-limiti. Tantu vera, aħna t-niprofaw namlu test komuni, politika komuni fil-qasam tal-armi, Iva mżon li kooperaw ma l-interlokuturi tagħna iżda xorta waħda mżon li l-Unjoni Ewropea ikolla aktar fiduċa u innaqsu kemm jista' jkun in-nuqqas ta' fiduċa. Dan għaliex din is-sitwazzjoni toħloq ħafna nuqqas ta' fiduċa. U dan narawh bejn l-istati membri ġodda u dawk li ilhom fl-Unjoni Ewropea. Għanna marru kontra din nuqqas ta' fiduċa u ma qodux nakkużaw lil xulxin. Għanna nippruvaw li ma noqodux namlu relazzjonijiet ta'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 Hawn qegħdin nużaw ħafna kliem sabiħ fir rigward il-fiduċja u l-kooperazzjoni iżda mbagħad meta niġu għal fatti f'dak li għandu x'jaqsam mal-esportazzjoni namlu affarijiet oħra mbagħad f'dak li għamlet pereżempju l-Franza. Franza, il-pajjiżi l-onja tal-Unjoni Ewropea jagħmlu li jridu ma jirrispettawx l-istandards il-ġodda, regolamentazzjoni ġdida li tant nitkellmu dwarhom u nħampqu dwarhom hawnhekk f'din il-Kamra. Għal darba oħra f'dawn il-jiem tkellimna dwar il-bejħ tal-armi ta' Mistral bil-Franza għal Russja. Din għada ġrajja d-dejja għalix proċeduri speċjali bejn Franza u Russja u nafu li dan trasferiment tal-armi ħajseħ xorta waħda. Iżda meta kien hemm l-attakk ta' Russja fuq il-Ġorġa dawn l-armamenti kiku kien hemm dawn l-armamenti il-gwerra kienet iddum satejn biss u mhux erba' jew ħames tiem. L-istati membri tassew għandhom bżonn biħu pajjiżi eh, dawn l-armi l pajjiżi li mhux se jużaw dawn l-armi b'mod difensiv iżda b'mod li jattakkaw il-pajjiżi oħra u l-Ġorġa ma tistax tixtri l-armamenti għad difiża tagħhom mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Dan għaliex embargo, em standards u għalhekk għandna nżommu magħhom. Grazzi l-Onorevoli Czarneski, issa l-minuta l-Onorevoli Kontis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Διαβάζοντας την κοινή θέση και Grazie President. Meta nara l-pożizzjoni komuni, il-kriteri li rridu jiġu rispettati min-naħa tal-Istati membri li jesportaw l-armi Meta nara daw il-kriterji jiena ħsibt fl-Izrael li ma jħarix il-liġi internazzjonali. Kasbar id-drittijiet tal-bniedem li naraw kull-jum f'Gaza xinu jiġri u għalek noqot attent u nitkellem lil dawn li resqu din il-mistaqsija orali. Xinu ma sanzjonijiet li ridonatu nagħtu pereżempju lill-Iżrael? Hawn tassew rritu konna nuqqas ta' esportazzjoni tal-armi. Għanna l-prinċipju ta' solidarjetà bejn l-Unjoni Ewropea u semmejna l-eżempju tal-Greċja iżda fil-pożizzjoni komuni mbagħad għandna tmien kriterji meta pajjiż membru jixtieq jesporta lil pajjiż membru ieħor tal-Unjoni Ewropea irid iqis ukoll li x'inhuma l-kundizzjonijiet finanzjarji ta' dak il-pajjiż pereżempju. Il-Greċja kienet tinsab situazzjoni mwera ħafna mill-punt di vista ekonomiku. U għal daqstant biex naplikaw dan il-prinċipju ta' solidarjetà, Franza u l-Ġermanja xtraw l-armi mill-Greċa. F'dan il-loġika kollha x'in il-problema? L-imax tal-li ġej mill-industrija tal-armi edha tkun qed titkattar u għalhekk irridu nazzjoni min-naħa tal-Unjoni Ewropea. L-Onorevoli Pasqa għal minuta. rridu noqogħdu attenti fejn hemm ħafna esportazzjoni tal-armi u għalhekk din il-leġiżlazzjoni din il-qawwa iżda materjal bħal dan hija attività speċifika. Din hija kummerċ differenti din tal-armi meta mqabbla ma' politiki oħra bħal pereżempju tal-affarijiet barranin jew l-politika soċjali. U għalhekk din l-attività tista' tiġi permessa biss fuq ħruġ ta' permess speċjali għal kummerċ tal-armi, għall esportazzjoni jew l-importazzjoni tal-armi għal dan il-materjal militari jew inkella għat trasport fih dan il-komunità. U għalhekk għandek bżonn il-permessi u l-ħruġ tal-permessi fih regoli stretti u supervizjoni bir-reqqa. U hemm pajjiżi li huma miżmuma minn obbligi internazzjonali u għalhekk jiena nemmen li minħabba din hija speċifika kwalinkwa koordinazzjoni fil-Kunsill tkun individwali biss u ġenerali biss u tittifoka fuq l-impatti fuq il-politika barranija. Grazzi l-Onorevoli Pasca, issa l-Onorevoli Danjan għal minuta u nofs. Grazzi President. Tlet punti fil-qosor fuq dan is-suġġett l-ewwel nett. Hija kwistjoni ta' Franza vis vis-à-vis il-beħ ta' Mistral m'hemm xejn li għadu nat sissa din hija bastiment li ħajjenbeħ jinbih mingħajr l-armi din hija kwistjoni fundamentali mal-daħtidiet tagħna mar-Russja. Russja mhux qed titkellem ma' Franza fuq dawn l-affarijiet fuq il-materjal militari u saret xi ħaġa emozjonali ħafna, zda rridu nagħmlu distinzjoni bejn l emozjoni u l-fatti. Fiħdan l-Unjoni Ewropea u fil-qasam tal-esportazzjoni tal-armi aħna għanna kodiċi tal-imġiba li ġie adottat taħt il-Presidenza Franċiża fl-2008 li hija kodiċi ta' mġiba stringenti ħafna l-iktar waħda fid-dinja fil-fatt. Wieħed mill-kollegi semma li hemm grupp partikolari li jiltaqa' fiħdan il-CFSP biex jitkellem dwar il-kodiċi ta' kondotta u anki dwar il-politika komuni tal-esportazzjoni tal-armi. U għalek irridu naraw jekk nistawx nitrattaw din il-kwistjoni ta' Mistral mod aktar adattat. Jekk qed nitkellmu dwar is-solidarjetà fl-esportazzjoni tal-armi jew inkella li jkollna pożizzjoni komuni u strateġija komuni jew politika ta' difiża komuni, Għalek rridu naraw l-affarijiet kollu mill-perspettiva, rridu naraw ċiklu kollu tal-esporti tal-armi u l-industrija tad-difiża. U minn dak il-punt di vista tem ħafna pajjiżi li fadlilhom ħafna jagħmlu sabiex ikollhom teknoloġija, impjiegi, l-arfin u kapaċità u strateġija apposta biex ikunu jistgħu jimxu l-qoddim. Grazzi l-Onorevoli Danjan, l-Onorevoli Talera l-minuta u nofs. Grazzi President. Izvoz sodobnih francoskih ladij Rusiji ima smajna bil-bastimenti moderni ta' Franza lejn ir-Russja din għandha dimensjoni politika u dimensjoni ta' solidarjetà jew naqas ta' solidarjetà. Għandha x'taqsam ma' stati membri mill-reġun tal-Baltiku u dak fil subija tal-Levant, Ġorġa, l-Ukrajna fost oħrajn. Nafu li Franza intervenit fil-gwerra bejn ir-Russja u l-Ġorġa u imbagħad ir-Russja ħadet impenni internazzjonali. Ħażhom ma dawn l-impenni Ir-Russja qed toqgħod attenta l-osservaturi tagħna tal-Ossetja t'isfel u tal-Abħasja fil-dokument tal-2008 naraw li l-entità konċernata t-zomma l-standards internazjonali, drittijiet tal-bniedem u l-paċi, stabilta u sigurtà. Russja tagħmlu dan jew le. U fl-aħħar, Franza u l-President Sarkozy f'din il-kwistjoni tal-Mistral, għal din it-tranzizzjoni li tiswa żewġ miljuni elfej u euro Jista' jagħmel xi ħaġa jew le? Per un minuto 30. E President. Grazzi s-sur tagħna kol minuta e naf. Il-industrija tal-armi importanti ħafna l-ekonomiji ta' ħafna stati membri inklużi ir-Renju Unit l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea għandhom bżonn li jiddefendu lilhom infushom l-interessi tagħhom l-aljati tagħhom għal pjata dinja. Iżda l-Unjoni Ewropea biftehim unanimu fil-Kunsill għamlet sforzi kbar u progress fl-aħħar snin biex naqsu kim il-produzzjoni distribuzzjoni ta' ċertu armi u wkoll jipprojbixxu il-provvista ta' ċertu armi lil ċertu reġimi. Rridu nkunu favur ta' trattat li eh, jiprojbixxi ċertu armi globalment, eh, dispożizzjoni oħra dalet fis-seħ xar li għadda u wkoll oħrajn li fl-aħħar jeliminaw dawn l-armi. Però qed hemm sitt membri li għadhom iridu jirratifikaw. Fl-istati eh, mm, ġirien tal-Unjoni Ewropea irritu ħafna nkunu iktar vigilanti u noqdu attenti għal dawk il-terroristi li għadini jużaw armi u l-ċentji tagħhom tal-armi huma inqas forzati. Fl-aħħar l-Unjoni Ewropea għandha żomm il-projbizzjoni tagħha fuq l-esportazzjoni tal-armi għaċ-Ċina għal żewġ raġunijiet. L-ewwel minħabba l-reġim, ir-reġimi tagħha u l-rekord ta' drittijiet tal-bniedem u wkoll biex nuru appoġġ lill alleat tagħna it tajwan li huwa eh, għadu ta' ċina. Grazzi. Rola ora. Grazzi ħafna s-sur tagħna kissa nixtieq ngħaddi l-kelma l-Sinjura Vajder Mnuta Nofs. Membri onorevoli l-armi u miex komunitajiet normali bħal oħrajn din huwa qasam speċifiku li għandhom influenza diretta fuq is tal-Istati Membri l-esportazzjoni ta' l-armi l pajjiżi terzi b'mod partikolari dawk il-pajjiżi fejn id-demokrazija hija waħda instabbli dan fil-fatt jagħmel ħafna iktar sar il-pajjiżi viċin tagħhom u joħloq tedida l-Unjoni Ewropea. U dan iżid ukoll ir-riskju għat terrorizmu għal dan din mhijiex kwistjoni ta' politika interna, din hija kwistjoni li għandha x'taqsam mal-politika komuni ta' sigurtà tagħna. U kif nistaw ikonna CFSP sewwa kif kienet jgħid il-President tal-Kummissjoni meta l-Istati membri mbagħad qegħdin ibjaw l-armi individwalment il-deċiżjoni Franza li tbieħ dawn il- bastimenti mistra li Russja miex mm, ħaġa tajba għaliex Russja mhux se tkun viċin qatt tal-Ewropa eh, kif kien qed jgħid il-Ministru Franċiż aħna ma mhux se jkollna suċċess eh, f'dan il-qasam jekk eh, ma nqodux attenti għal prinċipju ta' solidarjetà u rispett tal-interess komuni meta deċiżjoni ta' dan it-tip jittieħdu. Solidarjetà hija xi ħaġa importanti ħafna li hija msemmija fit-Trattat tal-Unjoni Ewropea u wkoll imsemmija fil-pożizzjoni komuni tal-Unjoni Ewropea li għandha x'taqsam mal eh, kontroll tal-esportazzjoni tal-armi. l-interessi ekonomiċi ma għandhomx ikunu ta' detriment tal-istrateġija u l enin tal-Unjoni Ewropea deċiżjoni ittieħdet hawnhekk u fir-rigward tas-CFSP u dawn il-kwistjonijiet għandhom jiġu diskussi u trattati mill-Istati membri kollha. Aħna wkoll għandu jkollna mekkaniżmu li jorbot u nkun nistgħu analizzaw il-konsekwenzi kollha ta' din l-istrateġija. Grazzi, grazzi ħafna Sinjura. Nad il-kelma li sinjor ġina kol minuta u nofs. Grazzi, President. Din il-kwistjoni li għedin nitrattaw palissa tagħti l-opportunità biex nitkellmu dwar problema oħra li ħafna minna qed jippruvaw jinalizzaw fil-qafas tal-konvenzjoni intergovernmentali u dan qed joħloq e, korfa produzzjoni tal-armi. fl-Istati Uniti hemm ħafna produzzjoni tal-armi, iżda da mhux il-każ fl-Ewropa, iktar taraw il-pożizzjoni komuni tal-2008 eh, dwar l-esportazzjoni tal-armi, aħna għanna nindunaw li kontrol ġenwin ma jeżistix. U għawnek mux għed nitkelmu sempliciment dwar Franza, għed nitkelmu dwar pajizi kolla fl-Europa. Kontroll ġenwin ma jeżistix. Għaliex, pajizi jesportaw lil pajizi terzi u minn flok dawn il-pajizi terzi jesportaw lil pajizi oħra. U allura, nishtiq nireferi għal grupp tal-grupp eh, ta' ħidma fil-Kunsill li mjux jad f'pożizzjoni li għar eżattament fejn sejrin dawn l-esportazzjonijiet u allura jkun hemm xi limitazzjonijiet allura kieku nkunu qed nagħmlu xi ftit ta' progress. Iżda nista' nagħmlu progress biss fil-qasam tal-esportazzjoni tal-armi jekk aħna noħol noħolqu European Defence Body li jgħinna naqsu l-ispejjeż u fl-istess ħin rispettaw l-valuri li aħna ah, tant għandna l-qadna fl-Unjoni Ewropea. Grazzi naddu il-kelma l-Sur Svensin għal-minuta u nofs. Grazzi ħafna, President. Il-bira meta President tal-Kommissjoni kienet jagħmel diskors tiegħu intqal li l-Unjoni Ewropea għandu jkollha CFSP kif smajna ħafna drabi Tkellimna dwar difiża komuni, iżda din mhux se tkun waħda koherenti jekk aħna ma ntrattawx il-kwistjoni tal-industrija tad difiża u tal-esportazzjoni tal-armi. Trattat tal-Unjoni Ewropea jiġbor fih il-prinċipju ta' solidarjetà u allura l-Istati membri għandhom jikkonsultaw il-xuxin fil-Kunsill u l-Kunsill Ewropew relazzjoni ma' kull tip ta' kwistjonijiet relatati ma' CFSP ma naħsibx li nistgħu nkunu iktar ċari minn hekk. Regoli komuni għal kontroll eh, ġew stabiliti fl-2008 u fejn huma lura dawn il-pożizzjonijiet ma waslux Franza dawn il-pożizzjonijiet l-istati membri tal-Unjoni Ewropea, Litwanja, l-Estonja u l-Polonja u kol l-Ġorġa per eżempju, Et jinaqdu l-ammiral Vladimir Vlitovski il-kmandant tal-flotta russa qal li kieku kellhom bastiment tal-mistral fi żmien tal-konflitt mal-Ġorġja il-flotta tal-Baħar l-Iswed kieku kienet tispiċċa il-missjoni tagħha eh, fil-14 minuta u mhux 26 sija. Aħna nafu li pajjiżi kbar jista' ikollhom monopolju fuq l-esportazzjoni tal-armi u din hija xi ħaġa mhux aċċettabbli. Dan għandu jkun rwol għal Belġum biex jagħmlu deliberazzjonijiet mal-Unjoni Ewropea u jkollhom eh, pożizzjoni komuni għall esportazzjoni tal-armi. Grazzi. Grazzi ħafna Stor Svensen issa għal minuta u nofs s-sur Kilem. Grazzi President, jiena naħseb li dan id-dibattitu għandu xieqsam mal kwistjonijiet bilaterali kontrarju għal politika komuni u solidarjetà. ċertu stati membri kienu nkwetati ħafna dwar l-esportazzjonijiet eh, ta' teknoloġija militari lil pajzi terzi. Sena ilu ir-Russja għamlet manuvri militari fil-rigal ehm, tal-Ewropa u dawn immiraw lil eh, pajjiżi baltiċi bħal eh, oġġetti soġġetti għal invażjoni militari aħna kieku kenna il bastimenti mistral qalu fl-2008 kieku konna nkunu kapaċi biex li nispiċaw eh, l-operazzjonijiet tagħna fi tliet u mhux naħlu eh, tliet ijiem. Jiena kontent bid-deklarazzjoni ta' Segretarju tal-Istat dwar eh, kellu reazzjoni pozittiva ħafna u jiena ukoll kontent dwar deklarazzjoni tal-kollega tiegħi li kull Eh, li lebda eh, teknoloġija militari tista ser timbih. Iżda xorta waħda il-Russi insistew u ser jibqaw jinsistu li jixtru din it-teknoloġija militari. U hemm domanda li għalli rridu risposta. Għalfejn m'għandniex konsultazzjonijiet u dibattiti normali fil-Kunsill jekk stat membru wieħed huwa ikun les li bih teknoloġija militari l-pajjiż terzi Aħna nixtiequ niġdu l-attenzjoni għal iktar diskussjonijiet ehm, fuq esportazzjoni eh, tal-armi l-pajzi terzi u dan għandu jisir fil-Kunsil. Grazzi. Grazzi. Issa għandu għassur li jizak għal-minuta u nofs. Grazzi. Ah, Kollegi, il-produzzjoni u l-esportazzjoni tal-armi tal tip ta' teknoloġija militari fl-istorja tal-Unjoni Ewropea dejjem kienet teżisti u ħatibqa' teżisti fil-ġejjieni, ħatkun suġġett ta' ħafna dibattiti. Ħatkun tema, ħajkun suġġett bes ħafna li niddiskutu, ħajkun xi ħaġa kontroversjali wkoll. Minn dejjem kienet kontroversjali għaliex dejjem jista' jkun hemm xi dubji, xi suspetti, xi akkużi biex ikun hemm nuqqas ta' stabilizzazzjoni ta' ċertu raġuni. Il-kontroll fuq l-esportazzjoni bħalma qalu l kelliema qabli huwa diffiċli ħafna. Minnaħa l-oħra, madana kollu, il-kummerċ tal-armi għal ħafna pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea huwa għajn importanti ħafna fuq il-livell ekonomiku. Ir-Renju Unit, Franza, Ġermanja, Polonja, Repubblika Ċeka jagħmlu esportazzjoni tal-armi. Anki l-Istati Uniti, Russja biex nitkellmu dwar dawk il-pajjiżi li huma barra mill-Unjoni Ewropea. U għalhekk għadna l-bot ħafna minn sitwazzjoni fejn il-produzzjoni u l-esportazzjoni tal-armi tkun parte minn politika komuni u għalhekk il-pajjiżi membri llum il-ġurnata għandhom awtonomija kbira f'dan il-qasam. Madana kollu għandu jkun hemm armonizzazzjoni tar-regolamentazzjoni tagħhom skont il-pożizzjoni komuni tal-2008 tal-Kunsill. Fil-qosor issa nixtieq nitkellem dwar il-bastiment Mistral. Il-kollegi tagħna ta' Franza għandhom jifmu t tħassibiet tal-pajjiżi Baltiċi jew tal-Polonja il-ġenerali russi qegħdin jgħidu li forsi dawn il-bastimenti ħaj jirmiġġaw mal-Bahar Baltiku u għalek irridu nqodu attenti għal pajjiżi Baltiċi tal-Unjoni Ewropea, grazzi. Issa l-prosedura KSDI u ngħaddu l-kelma lill onorevoli Grib. Andrew. ono padało kilkakrotnie na posiedzeniu komisji dak li għandna l-onorevoli membru importanti u dan ħareġ ukoll mill-Kumitat tal-Affarijiet Barranin u għal dan ir-raġuni peress ma kienx hemm soluzzjoni adegwata, il-kumitat għandu jaħdem b'mod sodisfaċent u jagħti sodisfazzjon għal deputati li diġà għamlu din il-mistoqsija. Anka peress li aħna fehmna x'inhu l-kuntest. Il-onorevoli membri taw l-opinjoni tagħhom dwar dan l-esportazzjoni tal-Mistral U għawnek aħna ninsabu f'kuntest li huwa ċar hija kwistjoni ta' operazzjoni militari li mhux biss kwistjoni ta' esportazzjoni imma anke l-konsegwenzi ta' din l-esportazzjoni. Id-direttiva tal-2008 eh, għada taħdem imma xi kultant il-ħajja hija eh, eh, varja u allura il-kas li qed jidher qudiem l-Unjoni Ewropea u li jsejjaħ l-Unjoni Ewropea iġ jiġifieri fl-intervent tal ġorġa għadu ma ġiex eh, riżolt u allura għandna eh, naġixxu f'dan is-settur. Grazzi. Issa nkomplu bil-keċ eh, Mabro Nikolas. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι η Ευρωπαϊκή Grazie President. L-Unjoni Ewropea Edda ta' fuq politika ta' difiża kif ukoll fuq uh, politika komuni barranija. U jiddu uh, naqdu attenti għalli xatt ta' protokolli għadhom miridu jiġu fasla biex jiġu regolati eh, relazzjonijiet ma' pajjiżi tarti rigward ta' l-esportazzjoni tal-armi. Irridu Ehm, Nisaqsu ċertu domandi. Jekk għanna nitkellmu dwar tamir militari, kif tistaw taċċettaw il-fatt li ir-Renju Unit qed jagħmel eh, embargo fuq eh, pereżempju ċipru, anka jekk ċipru hija stat membru tal-Unjoni Ewropea iżda fl-istess ħin it-Turkija għandha id-dritt li timmodernizza l-armi tagħha u tesportom fil-parti okkupata ta' Repubblika ta' Ċipru. Grazzi. Issa naddu l-kelma l-Sur Romeva. Grazzi ħafna. Jiena kont rapporter fil-Parlament ftit snin ilu meta il-Parlament talab għall-adozzjoni tal-kodiċi tal-kondotta u il-konduzzjoni eh, eh, u din il-kodiċ ta' kondotta eh, saret vinkolanti dak iż-żmien. Jidher ma kienx biżejjed però kienet tajba żda mhux biżejjed u dan id-dibattitu juri dan kollu. Nixtieq ngħid li l-istati membri u koll eh, il-Konvenzjoni ta' Nazzjonijiet Uniti fuq l-esportazzjoni tal-armi hija importanti irridu nesport, din miex kwestjoni ta' komunità ordinarja, din xaġa ta' meħsar li toqtol in-nies u l-Unjoni Ewropea mhux setkun tkun qed tagħmel kontribut meta tesporta l-armi l-Kolombia, l Iżrael, l Afganistan pereżempju, irridu noqogħdu attenti, irridu naraw nibqgħu responsabbli. Din miex kwistjoni ta' sigurtà u ta' kummerċ din era kwistjoni ta' responsabilità qed nittrattaw din il-ħaġa fin-Nazzjonijiet Uniti u naħseb li aħna mhux qed ikollna eh, approċċ responsabbli f'dan ir-rigward. Grazzi ħafna. Nadu l-kelma lis-Sinjur Andrew Kejna. Kollegi, b'trattat Lisbona aħna tejjibna l-koordinazzjoni tal-politika u koll il-solidarjetà fosta osma fostom il-politika komuni u t-sigurtà din ukoll tinkludi assistenza reċiproka jekk xi stat membru jiġi eh, meddet fil-taltu dan kollu l-pjanijiet ta' Franza biex tbieħ il-bastimenti tal-Mistral u biex taqsam xi ftit mit-teknoloġija tal-bini tal-bastimenti hija waħda l-armanti ħafna. Dawn il-bastimenti tal-Mistral huma offensivi u mhux difensivi. U allura qabel ma aħna nibdew nitkellmu dwar dispożizzjonijiet ta' solidarjetà li hemm fil-Trattat ta' Lisbona rridu nassiguraw li aħna ma nixxekklux is-sigurtà tal-Istati Membri l-oħra tal-Unjoni Ewropea jew dawk ta' dawk tal-pajjiżi ġinierien tagħna. Aħna għandna nibdew dawn id-diskussjonijiet fl-Unjoni Ewropea biex niżviluppaw definizzjoni komuni u approċċ aġġornat dwar il-bejħ ta' ċertu armi Eh, lil ċertu Grazzi, grazzi Sinjura Andre Kejna, issa naddi il-kelma l istur Zemka. Uwagi xilnja naf. Grazzi, xtaqt nġbdilkom l-attenzjoni fuq fatt l-esportazzjoni tal-armi ja frabta sfiqa mal-politika ta' sigurta tal-Unjoni Ewropea. L-esportazzjoni tal-armi miex qasam autonomu, mhux xi ħaġa iżolata. Hija kwistjoni mhux biss militari jew finanzjari għaliex wara dan hemm meħbi l-interess tal-industrija iżda problema wkoll marbuta mal-politika u għal dan il-għan jiena nixtieq nappoġġa dawk in nies li qegħdin jitolbu għal diskussjoni fil-Kunsill dwar il-politika tal-Unjoni Ewropea fl-ambitu tal-esportazzjoni u tal-azzjonijiet militari. Ħantikom eżempju. Illum kien hemm ħafna osservazzjonijiet, ħafna dubji dwar l-esportazzjoni tal-bastimenti mistra lejn Russja. Iżda jekk naħsbu bħal pereżempju għal bini ta' skut kontra l-missili fl-Ewropa, nadu li l-interess tagħna huwa li ninvolvu r-Russja u għalhekk dawn il-kwistjonijiet ma tantx huma ovvji bħalma jistgħu jidhru. Nagħlqu d-dibattitu tagħna qabel ma ngħaddu l-kelma lill-Kunsill bil-kollega Katarina Nevetalova. Dik jużoba. Ďakujem vám pekne. Vážení kolegovia, ja vôbec nie som v žiadnom prípade odborník na zbranie alebo na podobné veci, ale určite tu stojím dnes ako pacifista. Grazzi. Jien minix esperta talarmi. Izda Iżda nixtieq nitkellem dwar din il-problema mill-perspettiva taċ-ċittadini Ewropej, l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea ħafna minnhom iqisu il-kwistjoni għada perikoluza u għallura li nasbu kol dwar il-fat li l-armi u ma dizinjati biex noqtlu lin nies u rridu nasbu kol dwar il-bidla ta' il-fat dwar il-fat li aħna nużaw il-flus u l-fondi għal għanijiet oħrajn u mux għall-armi. Tistaw jekk ta' tuni risposta għad-domanda għal din id-domanda li ma marġini il-pajizi Ewropej qed l-ispejjeż tagħhom għal produzzjoni tal-armamenti fid-dawl ta' din il-kriżi ekonomika. Grazzi. Issa naddi l-kelma li rappresentant tal-Kunsil. Jek joġbok. Grazie ħafna President, dan kien dibattitu ferm interessanti u nixtieq nsemmi nitkellem fuq żewġ punti, nixtieq nkun ftit iktar speċifiku fuq ċertu punti, u nixtieq eh, l-kwistjoni ta' artiklu 4 paragrafu 2 eh, li tkellem dwar deċiżjoni li permettu trasferiment tal l-armi jew inkella li rifrutom u dan huwa soġġett għal assessjar nazzjonali ġifiri kull stat membru individuali. Dina xi ħaġa għal daqstant individwali ta' kull pajjiż u għal daqstant hemm qatt ta' miżuri u li xorta naħseb li jista' jkun hemm eh, influx ta' informazzjoni bejn l-Istati membri. It-tieni punt dwar trasparenza pożizzjoni komuni tgħid li l-Istati membri għandhom ikunu f'pożizzjoni li kull sena rapport fuq l-esportazzjoni tal-armi tagħhom u r-rapport tal-Unjoni Ewropea eh, isir għabbażi ta' rapport nazzjonali mod ibbażat annwalment u kol dan jiġbor fih informazzjoni dwar valur eh, finanzjarju, destinazzjoni, tip ta' armamenti, l-esportazzjoni li tkun saret u x-rekwiziti kienu ġew rifjutati u x-tip ta' konsultazzjonijiet saru mill-Istati membri. U apparti mir rapport annwali tal-Unjoni Ewropea, il-pozizjoni eh, għandu uh, jiġi publikati rapporti nazjonali fuq l-esportazzjoni tal-armamenti eh, militari, eccetera dan għandu jiġi applikat fuq livell Ewropew u fuq livell nazzjonali. L-Unjoni Ewropea għanda tagħti eżempju tajjeb dan ir-rigward. Uħut minnkom semmew dan il-punt, il-pożizzjoni komuni kienet pass il-qudiem meta komparata mal kodiċi tal-kondatta oriġinali. Din il-pożizzjoni komuni fl-2008 kiet tajba għanda għandha tippermetti ftit iktar iż-żmien biex tkun tista' toħloq uh, um, l-effetti tagħha qabel ma aħna nibdew nagħmlu reviżjoni u naraw kif nistgħu nsibu sistema oħra biex tieħu la posta. Jekk intom tridu li din isir vinkolanti, irrid ikun hemm setta sanzjonijiet l-aħħar risposta għal domanda speċifika ħafna hija din. Nixtieq ngħid li